nisa u l-differenza bejn nisa u l-irġiel l-importanza li jkun hemm indaqs u dan ħanpoġġu taħt il-qafas tal-programm. Grazzi nagħlqu diskussjoni jgħid il-President ngħaddu għada għal-vot għada jkollna għal vot f'nofsinhar. Naddu għal rapporta ta' Senjora Gomes. Fidejk. Grazzi tassew. Nixin ingrazzi l-kollegi kollha tiegħi, il-gruppi kollha politiċi. Il-mikrofon għakellin. Mikrofon għakellim. L-Unjoni Ewropea fil politika barrina tagħha trid tħares id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali u il-korruzzjoni qed ixxekkel il xewqat tal-Unjoni Ewropea li ddaħħal ir-riformi f'pajjiżi biex jiġidu kontra il-korruzzjoni u jiġġieldu kontra imprizi Ewropej f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jagħmlu dan minħabba li dan jista' jkollu impatt fuq iż-żvilupp tal-pajjiż innifsu. Aħna rridu nkunu konsistenti bejn dak li nagħmlu fl-Unjoni Ewropea kif ukoll dak li nagħmlu barra mill-Unjoni Ewropea u sabiex nagħmlu dan aħna rridu nistaqsu lil nfusna kif jista' jkun illi aħna qegħdin naqblu u nejnu u nħedġu li hemm din il-korruzzjoni billi kapitali imur minn riżorsi tal-edukazzjoni u tal-kura tas-saħħa u servizzi bażiċi u minn flok dawn qegħdin jintużaw għal qanijiet li l ħsara. Aħna rridu nwaqfu li kunem hemm segretezza bankarja, aħna rridu ntejbu trasparenza ta' kien massieta ta' kumpaniji li nsaħħu leġislazzjoni ta' li għandna fuq il-ħassi tal-flus kif ukoll inlaħmu il-liġi kriminali tagħna sabiex aħna jkollna wkoll nkun nistgħu nagħtu ġurisdizzjoni li l-Rrati Ewropej biex ikunu jistgħu jitrattaw kazi ta' korruzzjoni anki jekk dawn l-barru mill-Unjoni Ewropea. Jekk nagħmlu dan, aħna nkunu qegħdin inwasu l-messaġġ li ċittadini tagħna dawn jifmu sew illi il-kriżi li għandna bħalissa u iż-żieda fin-nuqqas ta' kundizzjonijiet indaqs bejn in-nies l-Ewropa huma minħabba prassi korrotti illi kienu ġejjin minn diregolament finanzjarju fil-snin li għaddew. Spanja kienet fost dawk li kienet milquta mod qawwi kien hemm imbagħad ovvjament il-każ Grek tal-submarin fejn kien hemm submarines Ġermaniżi illi nxtraw um, um, għall affarijiet oħra li nxtaru ħafna minn taħt. Kien hemm ki persuni fil-kummissjoni li kienu jafu biedi u ħadd ma l-qorti. Din hija stampa li tħassibna sew ċittadini irridu li aħna palla politikanti ħanna mhux biss integrità milli aħna nagħmlu xi dwar il-korruzzjoni u naraw kif ħanwaqfuha billi tiġri. Kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll mar-rabtiet tagħna relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi dan irid isir bot mifrux għaliex ma nistgħux niġġieldu kontra korruzzjoni f'pajjiżi terzi jekk aħna mhux qegħdin naraw l-affarijiet tagħna qegħdin f'posthom aħna dan ir rapport qegħdin nisqu ta' miżuri. Pereżempju, aħna qegħdin ngħidu illi għanna nispraw ruħa mill-għatta Magninski fejn dan ħares lejn il ksut ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment kontra attivisti u korruzzjoni ta' tip ieħor. Imma dan m'għandux ikun biss Unjoni Ewropea u għal pajjiżi biss li huma fil-lat dan il- l-għandu din il-problema, ma anki dan għandu jkun kontra l-blokkar tal-assi dawk għal dawk li huma pajjiżi li huma valuti fi ksur tal-bniedem ksur serju kontra l-bniedem u drittijiet tagħhom. U huma kontra attivisti li qed jġildu drittijiet tal-bniedem jew li min jew li huma kontra min qed jiġġieled kontra korruzzjoni. Aħna rridu li ntejbu trasparenzi dan il-pajjiżi. Entitajiet illi qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' xogħol irridu jinkixfu u rridu ntejbu trasparenza fin negozji speċjalment trasparenza budġetarja. Dan ħajkun essenzjali jekk aħna ħanipprovdu iċ-ċittadini tagħna b'serħan il-moħħ. Aħna nħoddu wkoll meta niġu l-pajjiżi terġa' aħna rridu nkunu fuq quddiem, għarrid ikun hemm lista listi ta' kumpaniji illi għandhom dannawa kontra l-korruzzjoni fejn l-Unjoni Ewropea anke l-barma l-Unjoni Ewropea sabiex dan ma jkunx ta' jieħdu sem fin-negozji mal-Unjoni Ewropea sakkemm ma jirranġawx l-affarijiet minna ħadd tagħhom u dan jitsejjod bħala inċentiv u jippromovi l-integrità fost il-kumpaniji u ukoll joħloq klima li tkun iktar tixqreb lejn li kunem hemm attivitajiet ekonomiċi trasparenti ta' kumpaniji. Aħna wkoll dan il rapport din itolbu li kunem hemm linji gwida ċari dwar informazzjoni għal min jikxef il-whistleblowers ġifiri biex naraw illi flejjes tal-Unjoni Ewropea biex juru illi l-flejjes tal-Unjoni Ewropea kienu qegħdin jużaw jintużaw għal biex jagħmlu ħsara. U għallura ħna nħarsu li dawn il-persuni li x'dawn qed ituna l-informazzjoni li hija essenzjali sabiex aħna nikxfu u jitla f'wiċċ l-ilma il-ħażin li kun qed isir. Grazzi. Daħ. Nandu għal-kaġdijaj. Is-sinjura Sreba. Grazie ta' sew, Sur President. Nibda billi nifraħ il-rapporter. Jina naħseb li dan u rapport fuq ferm. Il-kwistjoni hija waħda importanti. U waħda taħraq palissa. L-Unjoni Ewropea trid tkun qed tmexxi biex tagħti eżempju u li tikolla regoli ħafna iktar soda mhux biss fl-Unjoni Ewropea stess, imma mri nagħmlu li dawn ir-regoli jkunu applikabbli mar-rabtiet u relazzjoni tagħha ma' pajjiżi terzi mod partikolari ta' tkellmu dwar kooperazzjoni. Kif eh, nkollu jfakruna, aħna ma nistgħux ninsew illi il-inugwaljanzi u inġustizja soċjali huma il-fażi tal-kriżi ekonomika li aħna qegħdin għadna għaddu minna. Il-iliħ ta' xi entitajiet kienet vot kien kiseb mod arriqi u kien hemm din id-deregolament finanzjarju illi wassanna għal din is-sitwazzjoni dan li qegħdin fih bħalissa minħabba li issa hemm ħafna miżuri stretti li qed jiġu posti fuq ċittadini. Għalhekk aħna rridu illi nadattaw proċeduri illi mexxu permezz tal-eżempju tagħhom li jagħtu li jkunu trasparenti fl-attivitajiet kollha tagħna, li jkunu finanzjarji, ekonomiċi jew inkella attivitajiet politiċi. Grazzi. Grazzi Sur Ferreira. Grazzi Sur President, ġida kontra l-korruzzjoni, jekk se taħdem, jekk tkun effiċjenti ma nistax għal għajnija għal klima li edha tippromovi din it-tip ta' korruzzjoni, tikun hemm programmi ta' struttura ta' ġustament strutturali li qed jiġu adottati mod mifrux li qed jiġu imposti ilu mi imposti għal 20 ta' snin bħal-mija pereżempju privatizzazzjoni, il-bejħ ta' affarijiet eh, nazzjonali u domestiċi li tiftaħ servizzi pubbliċi biex ikun hemm interessi privati li jingħataw priorità fuq interessi pubbliku u dan iwassal għal nuqqas għat-telf ta' xogħol u faqar u jwassal din il-klima li twassal mill-ħata ħal korruzzjoni. U din hemm din il-problema x'hemm din ir-relazzjoni xejn trasparenti bejn il-negozju u il-politika. Aħna irridu inneħħu dawn l-affarijiet kollha dawn il-politika kollha jekk aħna irridu irranġaw il-problema. Grazzi Sinu Tomasic. Grazzi. Pala MEP minn pajjiż transitorju u bħala membru tal-Polizija żmien twil li nemmen illi l-Unjoni Ewropea tit tagħmel l-mutaħa sabiex telep il-korruzzjoni u anki t ma' pajjiżi terzi illi d minn dawk li tagħti il-fondi li Għaliex din hija essenzjali struttura tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari rridu naraw il-kooperazzjoni li hemm fil-gvernijiet tal-pajjiżi ta' tranzizjoni. Il-riżultat ta' dan ta' din il-ġlida mhux sera fuq leġislazzjoni li hija fl-Unjoni Ewropea iżda ħajserraħ mill-kbir fuq il-konsegwenzi politiċi ta' pajizi kollha. Il-korruzzjoni tiġi mxejna mill-entitajiet ta' pulizija kif ukoll ġidolog ġudizzjarji. Il-ġida kontra il-korruzzjoni anke fuq livelli iktar baxxi huwa essenzjali li din hija parti mill-amministrazzjoni u illi eh, tgverna sistema iktar olja mill kull iktar il-fuq u li twassal għal din il-korruzzjoni. Kull jum kien. Grazie, Signor Damanaki. Mikrofonu. Il-korruzzjoni hija taħsara fuq anke s-soċjetajiet minħabba l ispejjeż li tar ikollu dan ġib miegħu u dan huwa impatt fuq l-ekonomija f'paj fost il-pajjiżi kollha ta' New York kulħadd jaf bihom nixtieq kienet ir rapporter tar-rapport tagħha. Is-rapport ta' Sinra Gomes jgħid mod tajjeb illi l-Unjoni Ewropea jista' biss tista' biss tkun kredibbli u mexxejja li ta' għandha ċertu influenza kontra korruzzjoni jekk tindirizza problemi ta' korruzzjoni, ħassil tal-flus u kriminalità organizzata fiħdan il-frontieri tagħha stess, ġifieri dan huwa l-ewwel pass. U kemm l-Unjoni Ewropea narawha bħala wieħed mill-iktar forsi inqas postijiet korrotti fid-dinja, xorta waħda għandna l-korruzzjoni fosna li hija differenti fin-natura tagħha bejn stat membru ieħor iżda taffetol kulħadd. U għalhekk f'Ġunju tal-2011 il-Kummissjoni adottat pakket kontra korruzzjoni illi jinkludi fih komunikazzjoni fuq iġida kontra korruzzjoni fetna l-Unjoni Ewropea illi tistipula il-għanijiet ewlenin eh, li għandhom eh, għandhom nimiraw lejhom. Il-pakket impenjat il-Kummissjoni biex tifokka aktar fuq il-korruzzjoni fil- linji ta' politika kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Issa ħan nitkellem speċifiku għal xi punti illi tqajmu r-rapport. Aħna naqblu fuq il ħtieġa li aħna nirregolaw l-attivitajiet ta' kumpaniji privati militari ta' sigurtà sabiex naraw illi dawn ikunu konformi mal-prinċipji ta' liġi ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll għal liġi umanitarja internazzjonali. L-Unjoni Ewropea sissa hija l-unika organizzazzjoni internazzjonali illi Wriet illi eh, hija lesta illi ta' l-appoġġ taħħal lill-dokument Walter għalek, aħna lesti illi nkomplu naħdmu bisfiq fil-proċedimenti fil-ġnus maquda fil-grupp ta' ħidma tal-gvernijiet biex ikun hemm possibilità ta' qafas nazzjonali fuq din il-kwistjoni dwar il-Kasta Magnitski. Dan u dinja kwistjoni leġittima u ta' importanza kbira l-Unjoni Ewropea. L-autoritajiet russi jridu internament jagħmlu investigazzjoni indipendenti dwar il-konsekwenzi tal-mewt tiegħu. Aħna tassew mħazbin u dak ġara f'Marzu u l-sentenza li nqatat minn kejjel fattri suppost il-kas iċċaranna kif u għalfejmiet il-persekuzzjoni il-persekuzzjoni ta' wara l-mewt ta' Magnitsky nifsu jena ċattabli. Aħna mħezbin illi din il kundanna ta' Eh, ħati li ħareġ fil-Lulju kontra Sergej Magnitsky u Sur Brautster ma jistax jiġi aċċettat dan is-Sur Magnitsky wara l-mewt tiegħu ġid dikjarat kriminal għal bażi ta' proċedimenti mhux ġusti u provi li ma kienu konvinċenti xejn meta ebda fil-ebda każ fil-kien involut fil-skandalu tal-korruzzjoni. Aħna ħadna nota tal-inizjattiva tal-Parlament tal parlament biex ikun hemm qatt Ewropew ta' Magnitsky. Imma rridu nara nqisu il il-miżuri restrittivi tal-Unjoni Ewropea huwa strument sensittiv ferm. Sanzjonijiet għandhom jittieħdu bħala miżura tal-aħħar tal-aħħar biss u bħala parti minn linja ta' politika illi hija komprensiva li tinvolvi linja dialogu politiku sforzi komplementari strumenti oħrajn. Aħna neħtieġu illi kunem liktar livell oli ta' appoċ politiku u dan jista' biss jiġi introdott permezz ta' tejjim unanimu tal Seti membri. Grazzi. Thank you very much. The discussion's closed. Grazzi diskussjoni għamaluqa, nivvotaw għada it-tlieta fit-8 ta' ottubru fil-nofsenar. Naddu issa għal-rapport ta' Mazzoni. Il-Sinjora Mina Mazzoni.